il-President irċieva mill-grupp PPE talba nomina ta' Sinjura Pitera biex tuħu post il sinjura Kozlovska Rajefsis fid-delegazzjoni relazzjoniet mal-Belarus kif ukoll delegazzjoni ta' Euronest Parliamentary Assembly. Il-President irċieva mill-grupp Palde talba nomina